suq tas xogħol tal-ħaddiema Bulgari u Rumeni fid-dawl ta' sitwazzjoni tal-swieq tax-xogħol. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Dan jikkonkludi dan il-punt. Issa ngħaddu għall-punt li jmiss. Hija l-istqarrija tal-Kummissjoni dwar prodotti minn annimali iklonati fil-katina tal-ikel. Il-Kummissarju Dalli, jekk jogħġbok. Mr. President, Honorable Members. Su President, Honorable Membri, jina sodisfatti li natajt din opportunità biex nistabilixxi xin il-pożizzjoni tal-Kommissjoni dwar di kwistjoni sensittiva tal-annimali klonati għal produzzjoni tal-ikel. L-ewwel net, Jiena nixtieq nisħaq dwar il-fatt li m'hemm l-ebda ta' xi tħassib marbuta ma' sigurtà tal-ikel dwar l-ikel illi jiġi minn annimali klonati. Dana kollu. Hemm kwistjonijiet marbuta mal benestri tal-annimali illi jeħtieġ li neżaminawhom mod ulterjuri. Ma dana kollu tħassib bħal dan sejjer jonqos matul iż-żmien e kif it-teknika tevolvi u titjib. Ovvjament, hemm dimensjoni etika marbuta ma' din il-kwistjoni li kolli nejt miex ma taqax taħt il-kompitu leġislattiv tal-Unjoni Ewropea. Konsiderazzjonijiet oħra huma dwar id-dritt li konsumaturi kunu jafu dwar il-proċessi tal-prodotti u l-miżuri rridu nieħdu f'dan il-qasam. l ta kwistjoni importanti għall-Kummissjoni hija li tevalwa ħtieġa il-fattibilità u l-proporzjonalità illi ċertu metodi, miżuri kun jistaw jirregolaw it-teknika tal-klonar u tal-prodotti u l-annimali li huma klonati. Jiena naf xini l-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-użu ta' teknoloġiji tal-iklonar għal produzzjoni tal-ikel fl-Ewropa. fil membri, fil membri jridu illi din il-proibizzjoni u kol tkun fuq il- fuq il-frieħ tal-annimali klonati. l likel il-ġdid huwa kopert mill-regolamentazzjoni fuq il-novel foods. Mhux probabbli illi dawn ser jintużaw direttament għall għanijiet marbuta mal-ikel. Is-sitwazzjoni hija differenti għal żgħar tal-annimali klonati. Dawn l-annimali ma nistgħux niddifferenzjawhom. Dan l-aspett irridu neħdu in konsiderazzjoni wkoll f'kull linja ta' azzjoni li tipproponi l-Kummissjoni. Dwar pożizzjoni attwali, il-Kummissjoni tirrikonoxxi illi Novel Food Regulation mhijiex il-qafas legali xira biex jiġi indirizzat l-aspetti kollha tal-kwistjoni tal-klonar b'mod partikolari il-produzzjoni, il-marketing, bħal pereżempju l-ova, l sperma u l-embryos, dawn ma jistgħux jiġu koperti mill-regolamentazzjoni tal-likel il-ġdid. Kif intom il-kol tafu, aħna qed infasslu rapport li ser ikopri l-aspetti kollha tal-użu tal l-klonar għal produzzjoni tal-ikel. Dan ser ikun disponibbli f'Novembru. Dan ser riservi ta' bażi siwja għal diskussjonijiet bejn l-istituzzjonijiet jinsab ħerqan biex inkompli diskussjonijiet kemm mal-Parlament kif ukoll mal-Kunsill bilan illi aħna naslu għal ftehim ta' suċċess. Grazzi ta' stajtu l-Kummissarju. Issa f'sem il-gruppi għal PPE l-Onorevoli Ajuso. Grazie ħafna, Sur Kommissarju, għall-spiegazzjoni li inti tajtna dwar il-klonar tal-annimali. Naqblu il-Parlament u l-Kommissjoni li li regolament dwar għarf ftit ma kienx eh, il-post adekwat biex nittrattaw da suġġett għalek naqbdu nafu li l-annimali li kunu klonati kif jgħidu xjenzjati għandhom s-sigurta bżonni ta' sigurta li, li, li jistaw wieħed jesiġi. Imma jien problema waħda nara li huwa impossibbli wieħed jaraf jekk laħam tkunx minn annimal klonat jew wieħed li ma kienx iklunat, allura wieħed irid ħares li t-tikketta dan huwa ħaġa essenzjali għal konsumatur Il-konsumatur għandu dritt jkun jaf eh, li l-laħam eh, li qed jiekol tkunx ħaġa li ġejja minn annimal klonat jew le għal raġunijiet eh, li inti spiegajt li għal raġunijiet forsi ta' etika jew oħrajn ma jkunx irid jikkonsma waħda minn animal klonat. Probabbilment ħad tiġi projbita uh, il-konsum ta' il-produzzjoni e konsum ta' animali klonati. Allura ah, dan jfisser li ħana mhux ħan permettu li l-produtturi tagħna li jużaw teknika li hija tajba għal produzzjoni u riproduzzjoni ta' animali jista u koll jati gwadan għaxek bnidem eh, jgħamil jiklona annimal għax ikollu karatteristiċi pempju speċjali pempju bħal barrin Spanja hemm żewġ barrin klonati aħna ħanipprojbuhom aħna mhux permettu allura l-bdiewa tagħna u r-raħħala tagħna ħajtilfu il kompetitività meta tqabbilhom ma' oħrajn. Tina ħadha tajb ma jkun hemmx problema jekk aħna ma nippermettux l laħam u annimali mm, klonati ma jiġux minn x'imkien ieħor. L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ mhux ħajjippermettilna nagħmlu hekk Allura ħajkonna situazzjoni assurda fejn ir-raħala tagħna ma jkunux jistgħu jużaw teknika ġdida li jisti permettu li jkunu żed kompetittivi imma fl-istess ħin ħankunu qed niskonsmaw bit-tikketta jew mingħajra dak it-tip ta' ikel eh, fl-Unjoni Ewropea nifisha. Din hija l-problema eh, li tħassibni jiena naħseb li għandna sibu xi tip ta' soluzzjoni jew spjegazzjoni għaliex ħanamlu hekk. Għaliex mhux ħanippermettu permettu li r-raħħala jużaw teknika Umbat, fl-istess ħin, dak it-tip ta' ikel nġibuh minn barra. Għax ma nistawx e, ma nippermettu Grazzi. Signora Ayuso, por il gruppo. Onorevole Ayuso, grazzi. Issa għall-SND għal żewġ minuti l-Onorevoli Capullo Santos. Grazzi tassew, Sur President, Komissarju, Aziz kollegi. Grazzi tassew tal-informazzjoni li inti tajtna llum. Kollegi, il teknoloġiji u l-progressi marbuta ma' teknoloġiji li aħna noħorġu bihom u tħassib fost il-konsumaturi tagħna u l-klonar tal-annimali mhux eċċezzjoni għal regola Aħna kena dibattitu informat, kena analiżi li għamilna minn l-ebda prekonċezzjoni dwar dan is-suġġett. Aħna rajna illi l-klonar huwa mod tajjeb kif qed jipproduċi l-annimali. Huwa mod tajjeb kif kuna prodotti sostenibbli ġejjin mill-annimali u dawn l-elementi ġew diskussi fil-Parlament fir-Renju Unit dan is-sajf kien hemm sarriġ fost l-opinjoni pubblika u jidher li hemm ċerta diskrepanza bejn dak li jemnu xjenzati nazzjonali u dak li jemnu xjenzati internazzjonali ċertu xjenzati jgħidu illi bovini u l-speċi ta' majali mill-annimali klonati rridu jiġu projbiti. Imma dawn ma nistawx ma nistawx jintużaw mod mifrux għalhekk il-komunità xjentifika konkludiet illi m'hemm l-ebda differenza bejn il-laħam u il-ħalib mill-annimali klonati meta mqabbla mal-istess prodotti li ġu eh, prodotti mill-annimali mkabra b'mod konvenzjonali, għalhekk hawnhekk huwa importanti li nisħu li kull data disponibbli li għandna għada limitata, ma stajniex nagħmlu studji estensivi dwar ċiklu sħiħ ta' ħajja tal-annimali klonat, u għalhekk hemm ċertu dubji dwar konklużjonijiet li wasanna lihom. Dan kollu nagħmlu dibattitu li huwa bbażat fuq xjenza biex ikunu nagħtu l-aħjar tweġibiet taċ-ċittadini tagħna biex huma jkunu jistgħu jieħdu deċiżjoni tagħhom qabbażi tax-xhieda xjentifika tajba. Grazzi tassew sur kummissarju aħna nastannijiet kbar għar-rapport li inti ser tina dwar l-informazzjoni biex nkunu nistgħu nevalwaw l-animali klonati b'mod xieraq. Grazzi sur Kapulo Santos. Issa għal-grupp għal sur Lion. Grazzi tassew sur President. Kummissarju, eżis kollegi. Jina naħseb illi kif qalu l-oħrajn u kif qal kummissarju u importanti illi ma jkun hemm l-ebda riskju għas-saħħa umana mill-żar tal-annimali klonati. U jina nisħaq fuq il-fatt li qed nitkellem dwar iż-żar tal-annimali klonati. Jina illum taħt nitkellem, minna tkellimt mijak il-bira komissarju, taħna għajna, illi il-problema tal bdiwa fl Skozja Hemm bosta bdiewa li huma dinamiċi u dejjem użaw l-aħjar ġenetika madwar id-dinja u ma straw barri mill-Istati Uniti u għallulom il dan seta jiġużat fil-razzett tagħhom ma kien hemm l-ebda kwistjoni marbuta miegħu għaliex huwa kien eh, żgħar ta' annimali klonat. Kien hemm satax il-annimali klonat minnu dan. Eh, satax il-annimali li ħareġ minnu u ma biħew il-ħalib u ndunaw illi kienem problema. Renjunit, l-interpretazzjoni ta' regolament ta' Renjunit hija illi il-prodott mill-animali klonat mhux biss dan imma il-prodott ukoll miż-żgħar tal-annimali mhumiex ippermessi. U din kienet l-interpretazzjoni li saret mill-Aġenzija. Dan ifisser li dawn l-annimali ma kellhomx valur ħlief jekk wieħed eh, jibgħathom fi stat membru ieħor fejn hemm interpretazzjoni oħra differenti fejn dawn jistgħu jitlu fil-katina tal-ikel. Jew inti tarġed bihom lura l-Istati Uniti u din il-problema li għandna f'dak l-għandu x'jaqsam nuqqas ta' konsistenza fi Stati membri, jina naħseb li dan huwa fl-interess ta' kemm il-konsumaturi kif ukoll tal-bdiewa eh, ta' minna rabbi l-annimali li aħna jkollna xi ċertu certezza hawnhekk. Dwar il-pożizzjoni tal-Parlament aħna inna nistennew biex naraw jekk il-ħalib il- jew il-laħam il-mizzar tal-annimali klonati ġux jew le projbiti mis-sistema. Naħseb din xaġa ħażina, aħna rridu naċċettaw Illim l evidenza xjentifika li għanna mem lebda differenza bejn dawn l-annimali li huma żżar ta' annimali oħra u dawn iridu jiġu permessi fil-katina tal kell Nittama f'xi stadju ieħor fi xogħol li ġejjin aħna naraw ċertu kompromessi u ndaħlu ċertu ċertezza kemm għal konsumaturi kif ukoll għal minerabbi l-annimali din kwistjoni ta' sew sensittiva, grazzi. Mela, naddu issa nor l-istanz. Grazzi ħafna President, spiegazzjoni tijak kien interessanti ħafna ma jiena sorpris L-inti ma għadċej fuq dak li ġara dan is-sajf li kienet ir-raġuni ta' dan id-dibattitu. Dak li ġara l-Iskozja, jonkara dak li ġara l-Iskozja kif fej kien hemm u baqar li eh, twildu minn eh, bejjem li ġabu mill-Istati Uniti spiċċaw eh, li l-laħam ta' barri daħal fil-katina u fil-Belġu kol ġarajek fej laħam ta' bejjem klonati, din hija ħaġa importanti ħafna. Inti stess qatt u waħda mill-problemi hija li l-konsumatur għandu dritt ikun jaf minn fejn ġi laħab u parti mill dawk li votaw għalija eh, kielu laħam minn daw il-barrin li eh, skoċċiżi li ġew ekklonati, Jena daċtaq nisma fil risposta tijak. Nafu li b'dan il-dibattitu edin eh, nħarsu lej eh, eh, l-element il-ġdijt, novel foods ta' Signora Leotard. Nafu li għanna konflitt kbir mal-Konsil. Jena nispera li jinti tifem li f'dan il-proċediment ta' fil-proċedura ta' konċiljazzjoni li għandu s t-mim ta' novembru għal dak iż-żmien ħajkonna bżonn nkun nafu eżattament x'pożizzjoni u l-Kommissjoni u li din tkun ħad iddetermina jekk ikun hemm riżultat tajjeb jew le fil-konċiljazzjoni intijat li ħadd toffrilna rapport għattu sa' Novembru tal-2010 għat int. U issa eh, issa tajt li eh, xilħin f'Novembru. Kummissarju, ek joġbok, nispera li inti u s-servizzi tijak jaffu għax jirrelet bi jirrealizzaw li jihdu mizuri biex iċċaraw il-pozizjoni taħħa xink. Inti ma ċej, jew kważi ċejn fuq dak eh, dwar l-opinjoni tal-Parlament dwar moratorju. Għaw komissari, għaw komissari bħalek li għedin jippressjonaw il-kollegi fil-Parlament li ma jkunemx moratorju, għaxin kella dan ħat wassal għal gwerra kommerċali li kienet għar mill-gwerra tal-banana li kienna. Mbagħad hemm kollegi oħra li f'opinjoni tagħhom dejjem għandu x'jaqsam mas-saħħa pubblika. Jiena nixtieq nemmnu da imma għandna il-sentenza tal-Aġenzija Ewropea nefsa li tajt li l-bażi xjentifika hija dajfa ħafna biex ma ngħidux forma oħra. Jkun hemm opinjonijiet fil-ġejjini imma aħna nistgħu nistgħu nistennew f'sal-ġejjini. Grazzi ħafna, Sur President għad żmien tajtni. Grazzi ħafna. Issa l-konservaturi eh, u reformista għal-minuta l-onorevoli Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Już... Grazie ħafna, prezydent. Il-dibattitu li tikonna l-lum juri forma ċara li debattitu dibattitu fuq regolament u tal-klonar ħajkunu diffiċli ħafna qed nitkellmu dwar teknoloġija ġodda fil-produzzjoni tal-ikel sa ċertu punt qegħdin eh, naqbżu fġo eh, pixxina minn ma nafu kif inhu l-ilma. M'għandix m'għandniex informazzjoni, m'għandniex data xjentifika adekwata. Għandna xi ideat ma nistax nimmaġinaw il-konsekwenzi fi żmien twil ta' daw l-innovazzjonijiet fil-produzzjoni tal-ikel ma nafrux kif ħajeffettwa l-biodiversità, l-ekwilibrju bejn l-ispeċi u s-saħħa tal-bniedem ukoll, apparti s-saħħa tal-bejjem. Aħna smajna wkoll li daw l-annimali klonati mumiex, mux b'saħħithom u jisofru. Rridu noqogħdu attenti ħafna qabel ma nieħdu riski bħal daw. Jena naħseb li għanna jkun proibizjoni fuq l-klonjar għall-animali għall produzzju tal-ikel. Grazzi ħafna sur Wojciechowski għall gungl e, l-onorevoli Leotard. Grazie ħafna President. dak eh, jien għand il-biża li jista' jiġi tiġi tip tal-ħam fuq is-suq. Il-Kummissjoni qed tagħti tipprova tneħħi importanza għal din il-problema ma mill-tnejn tal-Ulju nafu li hemm maġġoranza kbira li huma favur li l-laħam minn annimali klonati tiġi projbita nafu li kienem laħam minn annimali klonati fil-katina tal-ikel. U rridu nafu kif ħanevitaw li jkun hemm ċirkustanza bħaldi. U qal li f'Novembru, f'xiħin f'Novembru jkunna eh, rapport jiena frankament eh, ġbajt kjoġbok, nitolbok eh, li l-Kummissarju Deħħud taħud jgħati l-opinjonijiet opinjoni tiegħu lilek u jimponi jomlok għax ma jridx li kunem gwerra kommerċali ma l argentina u l stati Uniti. Jien preferi gwerra kommerċali kommerċjali milli ikonna niklu eh, laħam li miex etika. Huma huma annimali li jasklu ġiġa nofsom mejta fid-dinja il-Kommissjoni qed tistenna ma huwa urġenti li dina e, jkun hemm regolament fuq dan. Il-Kommissjoni trid toffri proposti leġislattiva immedjatament. U l-moratorju għandu tiġi posta issa stess. Nitolbu l-Kommissarju deħluħt li jieqaf dat tip ta' lob ta' spekulazzjoni dwar xista jiġri mal istati Uniti u jiprofa jsegwi l-industrija bioteknologika. Inti bħala kommissarju u għandek id-dmir li tiddefendi l-interess ta' ċittadini u mhux tirċevi istruzzjonijiet minn gvern eh, kwalunkwe gvern jew awtorità oħra. Dak li jgħid l-awtorità. Inti m'għandek tirċevi istruzzjonijiet minn ħadd Issa l-Europa għandha qed tibża mill-konsekwenzi li dan jista' jkollha qudiem il-WHO qed ħan ippermettu li ċ-ċittadini tagħna jiġi monopolata jekk huwa hekk mhux qed tiddefendi l-Unjoni Ewropea. Por il Gruppo della Libertà e Democrazia, minuto e medio, il signor Agnew. Naddu issa għall-Onorevoli Agnew. Presidente. aħna u dimna uh, eh, Għanna situazzjoni simili għal dak li ġara bil-GM crops. F'kull f'żewġ każi il-testijiet eh, xjentifiċi saru ma kien hemm backlash emozjonali li m'hemm xejn li sonna nagħmlu li ġew fil-każ ta' GM Crops il-Kommissjoni deċidiet il-Gvern jieħu deċiżjoni li huwa fej suppost jittieħdu d-deċiżjonijiet dan l-iżvilupp sar wara snin twal ta' ta', ta blokkar minn bejn l-istituzzjonijiet. Il-liġi preżenti tal-Unjoni Ewropea hija konfuża dwar l-użu kommerċjali ta', ta, ta, ta dawk li friħ ta' annimali klonati. Il-proċedura korretta għandha tkun li tippermetti l istati membri li għandhom kulturi differenti li jiddeċidu ma stess jekk jippermettu xewla produzzjoni kommerċjali ta' tip ta' prodotti. Dawk il-pajjiżi eh, li ma jridux għandhom ikollu kull dritt eh, dwar tikettar tal-importi mingħajr interferenza l-użu ta' tip ta' skoma eh, joħloq opportunitajiet għal-raħala tagħhom. Kritos, tiene la palabra por dos minutos la signora Dodds. Noddu issa għall-onorevoli Dodds. Grazie ħafna, President. Kommissarju, jiena ħad gospel dikjarazzjoni tiegħek fuq din il-kwistjoni. Kif qal George Lyons, kien hemm eh, diversi kwistjonijiet reċenti fil-Renju Unit dwar dan eh, dal-beħ ta' eh, freħ ta' annimali klonati. Innu Nuqqas taftejn baj l-autorità tal-Renju Unitu u l-Kommissjoni waslet għal ħafna konfużjoni. Mux eh, tort ta' Kommissjoni ma huwa ħaġa eh, konsekwenza jibsa għal raħħala. Fil-Food Standards Agency fil-Renju Unit eh, tikkonsidra l-prodotti tal-friħ ta' tal-animali klonati bħala novel foods waqt li pajjiżi oħra fl-Ewropa dawn mhux hekk Din hija din hija pożizzjoni mhux sostenibbli. Jiena gost li kien saru diskussjoni bejn il-Kommissjoni u l-Food Standard Agency tar-Renju Unit biex jiċċaraw is-sitwazzjoni għal benefiċċju tal-produtturi u tal-konsumatur. Dak li huwa eh, ikel ġdid, novel food, eh, eh, fil-kas ta' animali klonati huwa ħaġa li nirġiċċaraw biex ikun hemm approċċ uniku u fl-Europa u l-lin minn l-Europa. Kif nafu, kif kullħat jaf il-fiduċja fuq minn fejtiġi li l-ikel u s-sigurezza tal-ikel hija ħaġa essenzjali u nispera li dik il-fiduċja nistgħu nkunu nżommuha intatta. Grazie, signora Dotz. Grazie ħafna, signora Dotz. Naddu issa kellima oħra. Għal tliet minuti l-onorevoli Schnellhardt sehr geehrter herr kommissar vor der sommerpause im rahmen der diskussion über die verordnung neu Qabel is-sajf, meta konna nitkellmu dwar regolament dwar novel food ikel ġdid, aħna deċidejna li l-laħam iklonat ma jiġix it-trattat dik regolament äh, nitolbu l-Komissjoni jiddeċid fuq regolament ieħor. kontent li l-Komissjoni proposti fuq dawn il-linji Jiena naħseb id-dibattitu tal-lum huwa il-bażi għal regolament ġdid minn tal kommissjoni f'Novembru. Allora importanti li aħna qed nittrattaw hawnhekk illum. Diversi nies qalu li l-żmien qed jafas. Għaxem 50 baqra klonata U rajna din il-problema li tiżisti fir-Renju Unit. Ma nafx hekk dik xejn kienet xi biex wieħed jimla naqra l-ispazju fil-gazzetti tas-sajf eh, ma jinstaqsi għalix aħna l dispożizzjoni speċjali. Ma kienx ċara jek l-laħam mill-annimali klonati għandux problemi ju le. Sissa kull ma kellna u annimali mux klonati, eh, apparti l-laħam mill-animali mhux klonati. Allora aħna għandna bżonn ovvjament testi, test testijiet. Hemm elementiħor. Element tal-etika eh, u l-ħarsin tal-annimali. Mhux ħaġa tajba li aħna ma nistrid ngħidu xejn hawnhekk. It-Trattat tal-Lisbona tinkludi wkoll il-fih il-ħarsin tal-annimali. Jekk aħna naraw li hemm riskju u periklu għal bejjem allora nistaw nitkelmu favur proibizjoni. Din hija ħaġa li rridu niċċaraw sew. Imma jekk aħna ikonna regolament uh, tħares pempju tmur f'supermarket u tara s-suq għal ċanga, ma tistax tara mm, mill-tiketta xem f'dak il-tikit ċanga. Allora għandna bżonn impoġġu eh, fuq it-tiketta minn fejġeja. ħalli nkunu nistgħu nistraċċawa. Ħalli tkun tista' eh, s-sirtaf jekk il-laħam ġej minn annimali klunat jole. Ekonomista prom jgħid jgħidlek li persuna uh, persuna tmut imma animal le, għax dettali tijaw jibba jeżistu. Jekk aħna niddeċidu li nipermettu li l-laħam jiġi klonat, nistgħu niċċekkjaw. Imma għandna bżonn dettalji, għandna bżonn li kun nistgħu nittraċċaw, jkun hemm sinjali ċari. L-importanza tal-ħarsin tal-animali wkoll. Grazzi ħafna sur Schnellhardt l-Onorevoli McCavan, Kummissarju Dalli forsi tista' titxannan eżattament x'għandek f'moħħok tofrinna f'Novembru. Inti titkellem dwar rapport. U għawek smajna fej għaw eh, toqba fis sistema legali fej il bdiw il-raħala, eh, ma jafux eżattament xi tfisser il-liġi li tiżisti. Aħna ma rridux diskussjoni u rapport biss f'Novembru, jekk inti ħattati proposti ġodda jistandu mut minn ta' xil xar qabel ma jkonna liġi ġdida. Allora, sa' kemm kunu nafu eżattament x'qed jiġri, jiena verament nirrekomenda niproponu li jkonna moratorium għal prodotti ta' ikel mill-annimali klonati. Nirrepeti dak li sur xneka, xnelħart, fej inti għat li l-etika mandiġ daħluha fil-liġi Eh, u aħna nafu li da mhux hekk u li benesseri tal-annimali li ħaġa importanti li għandha tkun fil liġiet Dana eh, il-President Barroso stabilixi eh, grupp li jitkellem dwar l-aspetti etiċi tal-politika tal-Unjoni Ewropea u hemm tħassib kbir li għandu x'aqsam ma l-klonar u l-ikel. Jgħid li għandu jkun hemm studju fit-tul tal-konsegwenzi tal animali klonati u l-friħ tagħhom. Kwestjoni oħra hija l-biodiversità. Jekk ikonna eh, grupp ta' bejjem li jew klonati jista' jwassal li jkun hemm vulnerabilità ikbar għal katina tal-ikel. Hemm ukoll eh, referenza għal użu eh, għal zida fil-konsum ta' ta' laħam minn annimali klonati li jista' jkollu konsekwenzi għall-ambjent ukoll. Aħna għandna bżonn eh, dibattitu iżjed pubbliku, iżjed qabel ma nippermettu li da tip ta' ikel minn annimali klonat jidħol fis-suq. Għandna bżonn dibattitu rdu eh, waqfuha eh, u ma nistgħux nistennew sentej tlieta rridu naġixxu immedjatament moratorium u mbagħad eventwalment dibattitu sura u leġiżlazzjoni adekwata. Yes, signora McAvan. Grazie ħafna. Naddu issa għal l-onorevoli Hausting. Ja, Herr Kommissar, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kommissar, ich habe mich schon sehr gewundert über Ihre Ausführungen. Ähm, Grazie ħafna, Kommissar, jena verament sorprendejt ruhi bil-dikjarazzjoni li għamilt. Inti tkellimt isek u maġara xej bej l-Ulju. Imma fl-Ulju il-Parlament ħa pozizjoni ċara dwar moratorium u affarijiet uħra, minti eh, ma ġara xej. Sa suppost irċevejna proposti għal leġizlazzjoni ma xej ma għet jiġri. Gefragt haben, wie viele Tiere sind denn geklont im Umlauf? Äh, Jisir xtaqt naf eżattament kem għaw animal li ġew klonati, inti għat li ma tafx. Eh, Num l-lider, din għada d-dejja, bil-lida għan nistennew rapporti għak li suppost li jasal f'Novembru, ma għat naħsum kien. Dak li smajna mux ħaġa korretta. Aħna konna ċari dak li għadna li aħna ridna moratorium għattin ġenerazzjoni u koll nafrija problema u l-istudji kolla juru da. U nafu li l-istudji mumiex studji fit-tul memx eh, dettalji bizzejiet u dak li rajna sissa huwa li f'dak l-għandu xjaqsam il-ħarsin tal-bejjem u l-leġislazzjoni li għandu xjaqsam ma damet għaw tiżolf moħħu eh, numru li dawk li eh, jibqaw ħajja u dawk li jiġu maqtula, dan qed tirrispetta l-leġislazzjoni dwar il-ħarsin tal-annimali tal-Unjoni Ewropea dik aspett ieħor u dak li xaqsam samma teknoloġija u dak li għat namlu għan esperimenti ma nix provi adekwati u, u dana verament qed iddejjaq lill-pubbliku. Mhux qed il-ħaraħara mhux qed jistennaw disprati biex ikollu b'annimali kolonati. Il-konsumatur huwa kritiku ħafna. Aħna ma rridux li s-saħħa tal-bnedmin tiġi tasal tidħol f'periklu, aħna nixtiequ li dak kollu jiġi trattat b'attenzjoni kbira, hija teknoloġija ġdida, għalhekk nistgħu ngħidu li huwa progress ta' ċertu punt. E, u għandna bżonn nigwadanjaw kemm nistgħu minn hawn. Aħna għall-kuntrarju, jiena naħseb li għandna nagħmlu huwa noqogħdu attenti ħafna u ma naġlux inti bħala komissarju tidher li għandek kull fiduċja fil-użu fil-benefiċċji tal-progress, imma naħsibx dak l-aħjar manera biex navanzaw. Verament int tħossni għandek iddaħħal il-moratorium u toffri leġiżlazzjoni. Dak li ġara l-Iskozja juri ċarament Salema punt il-Kommissjoni miex kapaxi tiħu azzjoni, mamlu xej, mamiltu xej. U dan x'konsekwenzi ħajkollu għal kommerċ fl-Unjoni Ewropea, aħna tkellimna wkoll dwar kontra l-użu tal-ormoni fil-annimali. U aħna eh, rezistejna fuq dan u ma ġara xej. Naħseb ma ħsibx nikkonsidru bħala teddida. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár. Európsky parlament rokoval o klonovaní zvierat na zabezpečenie výživy už... Grazie. Sur komisario, Din kwistjoni ġa diskutejna għas settembru 2008. U r-riżultat li ħareġ kienet riżoluzzjoni adattata li kienet jitolbu prohibizjoni sħiħa fuq il-cloning tal-annimali kif ukoll eh, eh, prohibizjoni parzjali fuq l-importazzjoni ta' prodotti ġejm dawn l-annimali. Kien hemm problemi ta' riskju għas-saħħa għaliex dan il-klonjar iġib miegħu ħafna problemi f'dak għandu xaqsam ma' mortalità għolja ta' dawn il-żar tal-annimali. U id dejta xjentifika mill-Organizzazzjoni Dinija għal benessri tal-annimali għal jgħid illi xi 6% biss eh, jaslu ta' dawn l-annimali jaslu biex jikbru mingħajr ma jmutu u qabel ma jmutu u ħafna drabi din minħabba l-fat li meta d-animal ikun kollu seba snin, jiġi li ġi klonjat jiġi mal-ewwel ikollu seba snin. U għalhekk ikun iktar soċċettibbli għall-mart. Ovvjament dawn huma affarijiet li anki l-konsumatur u tantx għandhom fiduċja fihom. U anki minn u min jgħid li dawn il-prodotti ġejjin dawn tip ta' annimali klonjati huma l-istess għandhom l-istess valur nutrittiv kemm għandhom eh, prodotti ġejjin minn annimali mrobja b'mod normali ma naħsibx li tagħmel sens għalhekk ma naħsibx li ħana nieħdu sogru li niftħu dawn is-sogri għal pubbliku. Grazzi. Grazzi, Sur Paxka, Sur Mulza Minuta. Grazzi. Huwa ċar illi il-laħam klonat tal-annimali daħal fil-katina tal-ikel. Jimix ġa nistaw nevitaw. U dan jista' jkollu effett fuq il-mart potenzjali. Il-proibizzjoni fuq il-laħam tal-annimali klonjati hija xi ħaġa li nistgħu nibqgħu nħabqu fuq għal dejjem ta' dejjem, imma essenzjali li meta l-konsumatur ikun qed jixtri il-laħam ikollu għal menu informazzjoni minn feta' minn fejn ġejda l għalix bekk il-konsumatur li huwa kontra dan it-tip ta' proċess ta' produzzjoni ikun jista' jieħu deċiżjoni għabbażi tal-informazzjoni. aħna rajna fir Uniti li ċertu prodotti daħlu fil-katina tal-ikel minħabba prodotti li ġew importati minn barra. U għacċar il-konsumatur għedin e, edin dan prodotti ma qas jafu jgħat jixtru, mhix aċċettabbli di. Grazzi ħafna Sur Mulzer issa il senjur Schumer. Grazzi, President, Kommissarju. Jina naqbel li konna teknoloġija favur l-ambjent. Imma ma nistawx ngħidu li l-klown għandu jaqa' taħt din il-kategorija din hija tortura. Jiena din xi ħaġa li jiena qedta u anki uħoltu oħrajn għalula qabel id-dibattitu li kena fit-sajf. Nubru żgħar ħafna ta' annimali illi jistaw fil-fat jissopravvivu għal klonjar u ħafna minnhom dawn imsiken jridu jgħaddu minn xi tortura indom ċertu diffiċenza fil-sistema monetarja tagħhom allura aktar hemm ċans illi jolqtu xi marda u jmutu b'mod tassew eh, imwera. Eh, għalhekk aħna jekk aħna suppost qed nippruvaw nħarsu l-annimali, eh, ma tantx qed nuru qed nagħmlu dam dan il-mod aħna b'ġunju għedna li ma rridux laħam mill-annimali klonjati. Dinja kwistjoni ta' konsistenza f'dan il-każ min qed jgħid li dawn il-prodotti li għandhom il-prodotti ta' animali klonjati ġo fihom mhumiex taħsara għal għal eh, saħħa pubbliku ma anke jekk dan huwa l-każ mhijiex għamemx għalfejn noqogħdu nittorturaw dawn l-annimali u dan il-mod m'hemmx bżonnhom m'hemm argument ta' xejn biex wieħed ikollok dan it-tip ta' prodott fis-suq. Allura aħna nixtiequ regolament ċar biex annimal li jgħod tal-annimali klonjati kif ukoll iż-żgħar tagħhom. Mhux qed nitkellem favur probizzjoni ta' annimali klonjati u prodotti klonjati imma dawn ikollhom biss japplikaw għal ċertu speċifikazzjonijiet għal dak li għandu x'aqsam importazzjoni jinnna zgur marriċ illi palma ġara fl-Iskozja jidħol minn taħt dan it-tip ta' prodott, dan it-tip ta' laħam. U mux minn dejjem tkun tista' taf minn fejn ġej dawn it-tip ta' prodott, per eżempju speċjalment minn majjal. Diffiċli ħafna, xitħol ħafna majjal u diffiċli biex inti tkun tista' tintraċċa lura l-katina minn fejn ġi dan il-prodott eżat. Għalija kwestjoni ta' etika u ta' morali. Aħna rridu nattratt iħna aħna responsabli ċittadini tagħna u rridu naġixxu b'mod responsabbli. L-esperjenza turina. U jiena niproduċi rabbi l-annimali u jiena nistudja studjajt li kull tip ta' teknika ta' reproduzzjoni jekk din tapplika l-annimali ħafna drabi mbad dan jgħaddi għall-bniedem. u forsi din teknoloġija ta' cloning forsi fġejjini mhux daqshekk eh, mbijet ikun aċċettab narawha bħala xi aċċettabbli għal bnedmin. U jekk aħna b'mod indirett ħankun responsabbli għal dak li xi ħaġa qatt ma nista' rrid, qaqas ma rrid nkun parti ta' di. Jekk Ma naħsibx li qed neżaġer hawnhekk u qed inġebbida żejjed. Naħseb li dawn offert li jistgħu jiġru illi jis fil-ġejjini, fil-ġejjini qarib. Allura, jina nishtiq illi ħana nkunu kontra dawn it-tip ta' annimali klawnjati, jina minnix qed nibda mid-WTO. M'hemmx għalfejn uqogħdu nkupjaw dak illi jablu Stati Uniti. Anke kanna alleanza transatlantika tajba. Grazzi, Sur Tabajdi. Eżis Kommissarju, l-aħħar sena minn meta inti kont komissarju jiena Minn inti kont komissarju jiena rajt li inti kont tipprova tħares is-saħħa taċ-ċittadini. U sinjor McKinnon u Sinjora Zomer ukoll Sur Kapola Santos semmew l-argumenti favur u kontra favur, per eżempju, eh, u li għamna xaqsu ma s-saxħa, Ħassib fis-saħħa li fatt li hemm bat fl-Amerika eh, xi ċertu studji li huma dejjin li kellhom ċertu riżultati pozittivi u evidenza li ħarġet. Imma aħna nixtiequ naraw ċertu wkoll analiżi li m'għandux x'aqsam ma' interessi ta' lobbying f'interessi Amerikani, imma jkollhom x'aqsmu biss ma' studji Ewropej li jurina din it-tip ta' evidenza. Jiena bħala membru tal-Kumitat Agrikoltura nifem li m'hemmx argument, m'hemmx għalfejn fis-suq Ewropew nitfaw eh, prodotti tal-nemali klonjati, jew żgħar tal-nemali klonjati. Hemm ukoll ċertu vojt eh, fis-sistema, ċertu lakuni fis-sistema. Palma semma. U għalhekk l-importazzjonijiet irridu nimmonitorawhom kustenijiet ta' s-saxħa palma qalet il-Senjura McKevin, naqbel ukoll bisih ma' dawk li qalu li aħna ma nistawx nwaqfu ir-riċerka ċjentifika, imma hemm limitu mbagħad x'imkien tittieqaf. Għax la jienu għas assistenti tiegħi nixtiequ niltaqgħu ma' MP ieħor li huwa klonjat bħali. Aħna rridu li konna din il-pożizzjoni ċara minn tal komissjoni Grazzi għasta 3 minuti, Sra. Grustet. Grazzi. Il-diskussjonijiet tagħna tal-lejla turina kemm ikkomplikata din il-kwistjoni inna nħamqu fuq qassa. Issa nerġgħu niddiskutu għal-lejla. U meta inti, Sur Kommissarju, tressaq il-dokumentazzjoni tiegħek, ħankunu qegħdin nerġgħu niddiskutu għal darba Imma, kifet, situazzjoni komplessa u irridu nimxu bir-reqqa, unek qed nitkellmu dwar prodotti minn annimali, klonjati li deħlin fil-katina tal-ikel. Ħafna ntqal rigor ir-riskju potenzjali għas-saħħa tal-bnedmin. Infakkarkom il hawnhekk qegħdin nsejsu il-riċerka tagħna fuq istudji li ħarġu sissa U sissa studji li saru xejn ma juri illi se jkun hemm xi tip ta' riskju għas-saħħa tal-annimal, ta' saħħa tal-bnedmin minn dawn prodotti ġej minn animali klonjati jew iż żgħar ta' animali klonjati. Imma rridu xorta waħda nimxu bil-galbu għaliex ma nistax taqbdu nieħdu deċiżjoni minn issa ma nix xorta waħda biżejjed fatti xjentifiċi għad dispożizzjoni tagħna aħna għandna pożizzjoni li mhijiex waħda aħarija, sempliciment qed naqbdu u ngħidu iva awtomatikament għax istudi jgħidu iva, Ma' ħafna iktar komplessitajiet illi jgħoddu wkoll. U rridu naraw l rqaqat kollha. Kum ser jkollek raġun meta qed illi hemm riskju limitat fl-Ewropa għaliex il-produzzjoni agrikola sana u l-trobbija tal-annimali tagħna hija waħda konvenzjonali. Imma meta jiġu għal bdiewa pereżempju, hemm ċertu żrira li huma deħlin mill-Stati Uniti hemm annimali wkoll jiġu importati mill-Istati Uniti dawn kollha jistgħu jkunu il-frott ta' engineering ġenetiku jew klonjar. Għalhekk jridu naraw li għandna standards illi applikaw għal kulħadd ma jistax ikun hemm kompetizzjoni li mhix ġusta, naf li min qed ikoll problemi minħabba li WTO qed jgħid ukoll ħaġa u minn jgħid ħaġa oħra, imma l-konsumatur ma qas m'għandux jaġla partikolari biex jixxi dawn it-tip ta' prodotti. Għalhekk inti titl-ewwel net twieġeb il-mistoqsijiet kollha li qatt għadhom hemmhekk imdent lejn. U jien għandi fiduċa f'dak li tgħid is-sur dallina ħan nitfakkul fiduċa f'dak li tgħid inti meta toħroġ ir-rapport tiegħek. Nafu li konsumatur huwa ħasseb dwar x'qed jiġri u x'jista' jidat f'dan ir-rigward u għalhekk aħna rridu kollna biżejjed fatti fidejna biex nkunu nafu sa fejn jew jistgħu jwaslu għal ċertu effetti negattivi mġejjin minn dawn il-prodotti il ġejjin minn dawn l-annimali klonjati. Grazzi, issa il sinjura Sarbu. Grazzi, President. Milux, sirt naf li prodotti li ġejjin minn dawn l-annimali klonjati daħlu fil-katina ta' supply tal-katina tal-ikel. aħna n-nejdu li dawn elementi għandhom jiġu probiti għal kwestjonijiet ambientali u tas saħħa aħna għata ħankomplu f'din il-għada maquda tagħna u naħsbu li l-evidenza li ħarġu l-efsa u gruppi oħra fuq l-etika juru li hemm kwistjonijiet serji kemm għal dak l-inxaqsam l-annimali klonjati u anki l-ommijiet illi ikunu qegħdin iwelduhom. Numru kbir ta' animali klonjat jista' jaffettwaw biodiversità u jista' jżid il-vulnerabilità tal-annimal għal epidemiji u jista' jnaqqas is-sikurtà tal-ikel diġà smajna l-argumenti rigward ir-regoli tal-kummerċ u minnaħat ta' WTO smajna li ma nistawx niprojbixxu dawn it-tip ta' ikel mill-Unjoni Ewropea sakemm ma nridux e, iniksru ir-regoli internazzjonali tal-kummerċ. Imma fil-passat l-Unjoni fil-fatt iddeċidew illi jipprobixxu ċertu prodotti meta huma kienu meqjusa bħala perikolużi jew li kienu qegħdin iqarqu bil-konsumatur. Aħna rridu nużaw kull tip ta' informazzjoni a dispożizzjoni tagħna biex nippruvaw ndaħlu proibizzjoni sħiħa u rridu nqisu l-ħarsin ambjentali u etiku wkoll. Ħafna argumenti serji kontra l-ikel li ġej minn annimali klonjati u minna ħal oħra laqaseb xi eh, evidenza li hemm xi benefiċċji ġej minn dan l-ikel. Għalhekk il-Komissjoni toħroġ soluzzjoni konkreta ferm U dan għandu jis il- ħsibijiet ta' dan il-parlament illi fl-ħamil ħat jitkellem fissam iċ-ċittadini. Aħna ma nistawx nippermettu li dawn it-tip ta' sperimenti jisiru fuq animali u bnedmi. Grazzi. Tlet minuti, il-Sinjora Devo. Merci. Monsieur le Commissaire. Grazzi. Kommissarju, jina nishtiq naqsam miegħek it-ħassib profond tiegħi. Għandna bżonn ta' aktar trasparenza fl-Ewropa l-konsumaturi. Għandna bżonn ta' traċċabilità aħjar mill-istalla għal mejda fejn jasal l-ikel permezz ta' rekwiżiti kollha tal-biċċeriji pereżempju biex niżguraw kemm jista' jkun il-kwalità tal-ikel li jasal fuq il-mejda. Irridu wkoll nevitaw li l-konsumaturi jkunu qed jieklu nhar ma jkunu jafu li qed jieklu laħam iklu naft. F'pajjiżi l-Belġu l-annimali klonati ta' tile ġenerazzjoni jistaw jitlu mod potenzjali fil-katina tal-ikel. Għalox qed ngħidu meta nitkellmu dwar it-traċċabilità. X'inhi din it-trasparenza? Jiena m'iniex konvinta li jekk qed nikol ċanga Burginjon u din ġejja minn annimal klonat, eh, jiena dan ma rridux, għaliex jiena dan ma ziltux. U għalhekk jiena nixtieq Nitkellem dwar l-opinjoni pubblika fl-Ewropa li starix kollha kollu li għamilna dwar l-animali klonati jisħaq biċċar pożizzjoni tal-konsumaturi Ewropej dwar dan is-suġġett. Allura l-punt li jmiss li nixtieq nixbet l-attenzjoni leh. Irridu nifokaw dwar aktar responsabilità fil-konfront tal-konsumaturi, aktar informazzjoni li nagħtu l-konsumaturi, ma rridux ninjaraw il-fatt li huma ma jridux annimali klonati fuq il-platt tagħhom ċaġa oħra u minnu li l-ebda argument ċentifiku ma prova li hemm xi perikli minn annimali klonati, jew inkella mill-annimali mnisla minn annimali klonati, jew inkella mill-ħalib li jiġi minn animali klonati. Madonna kollu u ma ma xie xejriet tal-konsum fuq medda twila ta' żmien, u għal-daqstantina naħseb jirdu napplikaw il-prinċipju ta' prekawzjoni hawnhekk anke dwar l etiketjar minna kwistjoni li inti semmejt fil-bidu ta' diskors tijak. Dina kwistjoni ta' protezzjoni ta' ħarsin tal-annimali. Għanna bżon ta' limitu massimu għal protezzjoni tal-annimali f'dak l-għandu xaqsam mill-esperimenti xjentifiċi dan għadni għalli xirridu innaqsu sudbatija tal-annimali ġimuri illi il-klonar jista' jwassal għal żieda fit-tbatija fost l-annimali. Dan ir-regolament huwa tal-Lulju 2008 illi jgħid illi spiss hemm konsekwenzi seri, konsekwenzi fatali minħabba l-proċess tal-iklonar tal-annimali. Għaldaqstant, l-entitajiet marbuta mal-etika ġew konsultati qalu illi l-klonar ma jistax jiġi ġustifikat minn punt di vista etiku, mhux meħtieġ ukoll dak li għandu xaqsam id-diversità tal-ikel. Jekk għandna ser nifukaw dwar l-annimali klonati għall-ikel jista' jkun illi jkollna konsekwenzi negattivi għad diversifikazzjoni tal-ikel. U għal setturi oħra tal-ikel jistgħu jiġu effettwati hemm speċi ta' tadam pereżempju. 7000 eh, speċi reġjonali ta', ta dam li darba kellna issa għandna parti żgħira biss minn dak in-numri. U dan juri li diversifikazzjoni tista' tiġi affettwata aħna rridu nistaqsu ta' bilħaq neħtieġu dan it-tip ta' klonar. Grazzi. Onorevoli Delfo, issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Arsenis. Grazzi tassew. Kummissarju, jien nisam ma niftakarx jekk aħna konniex naqblu f'din il-kamra dwar dan. Għaliex dan qed jiġri? Għal raġuni sempliċa. Iċ-ċittadini tal-Unjoni jaqblu il-koll hemm ftejim kontra il-prodotti pal dawn. Il-kollegi tkellmu dwar il-ġem dwar eh, WTO. Din it-tesi politika tnaġaw nitkellmu dwarha Issa ma rridux noqogħdu nibżaw, imma rridu nippruvaw naraw kif nistgħu niksbu dan il-moratorju biex nevitaw il-problemi li xidu naraw jekkux jekk hux eh, l-aktar importanti l-WTO, l-Organizzazzjoni Mondjali tal-Kummerċ, u nkella trattat tal-Lisbona, illi jdaħħal il-prinċipju tal-prevenzjoni, jgħid illi jekk aħna ma nkunux nafu biżejjed, jekk ma nkunux nafu eżatt eh, x'inhi l-istatistika, x'inhuma l-fatti, jekk hux sigur illi niklu ċertu prodotti, allura aħjar nevitaw. l prodotti klonati ma għadna ma nafux bizzejiet, għalek dan il- din il-moratorju huwa dan il-moratorju huwa neċessarju. Ma rridux noqogħdu nippruvaw għaskapitu tal-saħħa taċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ngħaddu għall-proċedura catch tiegħi l-ewwel net l-Onorevoli Kelly. Personalment jina minix konvint dwar eħtieġa l-moralità, is-sikurezza u traċabilità tal-annimali klonati. Il-ħtieġa inna l-bosta snin inkoraġġixxu nil-produzzjoni estensiva u hemm modi biżejjed ta' produzzjoni naturali u modi oħra kif nistgħu nigarantixxu tkabbir fil-popolazzjoni tal-annimali li tkun meħtieġa dwar moralità. Kif għalet il-Sinjura Summers, jekk huwa moralment aċċettabli li kon annimali klonati, ser jasal żmien fejn ser kun moralment aċċettabbli li konna bnedmin klonati. L-onorevoli stess tkellem dwar is-sigurezza, jien naqbel miegħu kif nistgħu ngħidu f'dan l-istadju illi l-annimali mnisla minn annimali klonati huma siguri għal konsum tal-bniedem, dan ma naċċettax. it u wieħed mill-akbar kisbiet, wieħed mill-akbar kisbiet fl-Unjoni Ewropea kif qalet hemm hija li aħna nistgħu nittraċċaw l-ikel mill-istalla għal fuq il-mejda. Issa x'ser nagħmlu? Kif se nigarantixxu li nistgħu jista' jkollna traċabilità mill-proċess ta' klonar għal meta jasal fuq il-plattana? Aħna rridu neliminaw l-klonar u mhux niffaċilitawh. Grazzi, Sur Kelly, għal minuta l-Onorevoli Casting. Grazzi, Komissarju. Fl-Unjoni, fir Unit, rajna illi l-laħam klonat wasal fi supermarkets. U dan wasal għand bosta konsumaturi. U wassal ukoll għal ħafna oġġezzjonijiet. Ntqal li kien hemm reporting ħażin min-naħa tal-bdiewa leġislazzjoni ħażina u dan mhux tort tar-raħala. Rapportaġġ mhux ewlieni, Mux ħaġa ewlenija għall-annimali mnisla, ma jrid tkun imħares ukoll m'hemm l-ebda ħtieġa għal konsum tal-laħam miklonat. Hemm disgwid bej kif jiġu ġestiti kif jiġu ġestit li kell klonat u l-prodotti klonati. Maħniċ ċerti dwar l-effetti fuq il-konsumaturu għalek irdu nieħdu passi fid-direzzjoni ta' dan. Grazzi l-Onorevol Kellenbeck għal-minuta. Kmissarju, President, għanna bżon ta' bazi xjentifika biex nieħdu deċiżjonijiet politiċi ta' dan it-tip. Iżda aħna hawnhekk rajna illi għanna bżon namlu regolamentazzjoni f'dan il-qasam minħabba l-dak li diġa ġarajn irrit niproteġi l-interessi tal-kostituenza tiegħi naf illi maġġoranza fostom u fost iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi ma jridux prodotti mill-annimali klonati. Hemm bosta persuni illi ma jiridux jieklu bajt tal-tiġiġ fil-gaġeġ. Kien hemm protesta dwar dan ukoll Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-annimali mnisla t-tieni ġenerazzjoni. Iżda ma dan ukollu aħna għandna problema għaliex in-nies dan ma jriduhx. Aħna għandna prova li dan mhux se jkun riskju, għandna bżonn ta' moratorja għal prodotti ta' annimali li ġew klonati, t ġenerazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Kalinowski. Grazzi tassew, Sur President. Standards għolin dwar produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni Ewropea jiżguraw prodotti ta' kwalità tajba, jiżguraw li s istennijiet tal-konsumaturi jintlaqgħu. Għanna riżultati ta' starriċ li jurina li l-kwalità tal-laħam iklonat mux differenti minn laħam li jiġi prodott b'mod tradizzjonali. Jidher l-applikazzjoni ta' metodi ġodda bħal dawn però tista' tkun problema. Aħna ta' bilħa rridu nużaw klonar minħabba li nafu illi għanna teknoloġiji moderni bizzejiet fil-bidja. U fl-interess tal-konsumaturi u tal-raħala illi dawn il-kwistjonijiet jiġu regolamentati b'mod illi ma jagħmlux dannu fuq il-kompetitività tal-bidja Ewropea. Aħna rridu neqisu wkoll il tubi morali illi jinsabu hemm u ser ikunu hemm meta aħna nibdew insajru l-ikel illi ġej minn annimali klonati. Grazzi issa l-onorevoli jar. Grazzi tassew, President. Jina tkell dwar erba raġunijiet għal xanna eh, noġezzjonaw għal laħam klonat l ewwel net biex nitimaw l popolazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea di mhix ħaġa mixtieqa hemm prodotti li jistgħu jiġu użati b'mod xieraq it-tieni Ir-riskju marbut mas-saħħa għadu ma ġiex stabilit għalissa. Tilet net ġi provat illi klonar tal-annimali fih dan jagħmel ħsara għas-saħħa tal-annimali nfushom. Klonar tal-annimali raġunijiet marbuta mal-ikel irridu nirriflutaw ħarraġunijiet etiċi u għalek il-klonar tal-annimali u l-laħam klonat irridu nirrifjutaw. U importanti li jkollna regoli mill-aktar fis possibbli dwar prodotti minn annimali klonali għaliex klonati għaliex in-nies dan qed jistennew, qegħdin jistennew stqarrija dwar dan. U qegħdin jistennew ukoll l-annimali klonat, l-laħami klonat jiġi tiketjat kif għandu jkun. Grazzi l-Onorevoli Freda. Grazzi tassew, Sur President. Kummissarju, prodotti mill-annimali klonati illi jidħlu fil-katina tal-ikel b'mod mhux permess, b'mod mhux identifikat u b'mod mhux ittiketjat, din hija xi ħaġa ta' tħassib kbir. Mod partikolari għaliex dan rajni ftit tal-ġimgħat qabel mal-Parlament għamel proibizzjoni fuq dawn il-prodotti madwar l-Unjoni Ewropea u għalhekk issa neħtieġu applikazzjoni xirqa tal-prinċipju ta' prekawzjoni. F'dan il-qasam irdu nistabilixxu l-ewwel qabel kollox l-interessi pubbliċi jridu jiġu fuq quddiem is-saħħa pubblika kif ukoll il-protezzjoni tal-annimali biex aħna nkunu nistgħu nipproteġu il-benessri tal-annimali dawn il-prinċipi jridu jiġu l-ewwel qabel kollox. L-ewwel net Jekk l-tiket jarda dawn il-prodotti ser jiġi permess mela allura irridu nħarsu l-prinċipju ta' trasparenza l-informazzjoni u koll il-libertà tal asta tal-konsumaturi. Sfortunatament illum il-ġurnata dan għadu mhuwiex il-każ. Nistgħu naraw illi l-ikel illi fih elementi ta' GMOs u tal-annimali, nisla minn annimali klonati, dawn illum ġurnata daħlu fil-katina tal likel Grazzi tassew, issa l-minuta l onevoli Saroska. Grazzi tassew, Sur President, Sur Komissarju. Fil-ħodu kena diskussjoni dwar protezzjoni tal-animali għal għannijiet scientifici u esperimenti li jistaw jgħinu biex tinsab terapija al mart serju li soffri l-bniedem. Il-maġġoranza tal-kollegi rifiutau li l-annimali ġużati anni għannijiet ta' klonazzjoni. Nafu li dan joħloq it-batija fost l-annimali. 95% tal-esperimenti tal-klonar ifallu. Embosta mart li jintiret u dawn l-annimali imutu qabel iż-żmien. Ħafna persuni ma kontra l-konsum ta' dan il-laħam kif qalu kollegi hemm problema kbira illi jekk nestendu l-klonar tal-animali qed nkun qegħdin niftu il-bibien għal il-klonar tal-bnedmin. Dan imur kontra Trattat ta' Lisbona u kontra l-moralità tiegħu. Hemm eh, min jibda l-Trattat ta' Lisbona f'dan ir-rigward. Il-pożizzjoni tal-Unjoni trid tkun waħda ċara u tonda. Grazzi tassew. Nervisa Borska, Komissarju. Jekk jogħġbok ikkonkludi d-dibattitu tagħna. Iva, grazzi, Sur President, onorevoli membri. Jiena minix sorpris illi din il-kwistjoni tant attirat attenzjoni u diskussjoni. Jiena nirringrazzjakom. Nirringrazzja l-membri kollha tal-li espremejtu l-opinjoni tagħkom. Il-bosta punti li tqajmu juru il-ħtieġa għal aktar informazzjoni dwar dan il-kwistjonijiet biex nkun nistgħu nieħdu deċiżjonijiet informati kif għadd Il-Kummissjoni aktar ta' din is-sena ser tadotta rapport komprensiv u fej ser tistabilixxi l-kwistjoni ta' lenin marbuta mad-dibattitu tal-klonar. Jiena nittama li dan iserfi biex aħna nżidu aktar trasparenza f'din il-kwistjoni komplikata u jkun ukoll bażi għad diskussjonijiet istituzzjonali illi ser isegu. Jiena nenfasizza illi titjib ta' situazzjoni attwali tista' tinkiseb jista' jinkiseb biss jekk ikun hemm kunsens fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Dan id-dibattitu ilu għaddej minn jannar 2008. Jina ninsab perqan biex aħna nagħmlu progress flimkien dwar din il-kwistjoni. Lan aħari għandu jkun li aħna naqblu dwar mod prattiku kif nistgħu nimxu l-qudiem li se riservina fis-snin li ġejjin. Grazzi tassew, sur kummissarju. Naddu issa l-aħħar punt li għanna fuq l-agenda tagħna tal-lum li għandu x'taqsam għal mistoqsija l-Kommissjoni dwar